E, paragrafu 2 numru ta' deputati minn wieħed jew iżjed gruppi politiċi jistgħu jitolbu sa' nofs il-lejl ta' għada l-4 ta' april biex jiddeċiedu eh, biex ikun hemm deċiżjoni dwar negozjati permezz ta' vot, jekk jintlaħaq il-livell minimu ta' membri, jekk ma jkunx hemm bil sa' din l-iskadenza, l-kumitati jistgħu jibdew in-negozjati. Nixtieq informa lil sala illi l